Bat ratifika wkoll għall parlament skont artiklu 231.4 tar regolament dawn ir-ratifiku huma approvati sakemm fi żmien 24 sija grupp politiku jew grupp jew ammont ta' membri minimi jitolbu kjarifika dan huwa disponibbli fuq is-sit tal-Parlament u dan it-titlu se jiġi ppubblikat fil-minuti ta' seduta attwali.